naqblu wkoll dwar riformi li minnhom jibbenefikaw ċittadini kollha tal bahrejn Grazzi Komissarju, id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fil bahrejn huwa issa magħluq ser nifutaw wara illi nispiċċaw l-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum, jiġifieri il-każ ta' Rafa Nashid fis-Sirja. Ser nibdew bl-Onorevoli Bilen. Grazzi President reġims differenti edin jaqaw iżda dak ta' sur Assad qed idur lej il-vjolenza u l-persekuzzjoni tan nistijaw id-drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu maksa, Rafa naxed hija l-ewwel psikonalista mara fis-Sirja. U l-arrest arbitrarju tagħha juri kemmu id-disprat ir-reġim il-moviment ħieles jaddejem jikber fis sirja L-arrest arbitrarju tara faħna xed imur kontra il-liġijiet kollha fiċ-ċiviltà tagħna hija ġiet akkużata bakkużi inventati hija ġiet akkużata li offriet workshops għal vittmi u nies illi jgħixu fil-biża' l-akkużi kontrija huma sinjal ta' paranoja min-naħa tad-dittatur. Il-persekuzzjoni ġewwa s sirja trid tieqaf u Rafa Naxet tittiġi tiġi meħlusa kif ukoll bosta ġurnalisti u bosta persuni li qed jiġġieldu għall-libertà hija qed tissielet għal dialogu xiera fil-Sirja u nittamaw illi dak li ser tħalli wara jiġi protett. L-Onorevoli Mastalka. Signori, jiena favur il-ħelsin ta' Rafana xed jiena nasumilja innoċenti wara bosta esperienzi negattivi jiena nsiba diffiċli nfittex nara x'inhi l-verità. L-idea tal-Parlament li qed juża ħażin l-appoġġ tiegħu hawnhekk naraw illi din il-kriżi qed wassal biex imutu ħafna persuni u hawnhekk għandna każ ta' gwerra ċivili. Aħna dan qed nappoġġawh mingħajr ma ta' bilħaq nafu min huma l militanti Appoġġ għal Rafan Nashed. Ja xi ħaġa li aħna qegħdin nagħmluh bajnejna maluqa. Ma rridux nifutaw għal-ħelsin tar Naxet imma wkoll għal-ħelsin. Minnu nifsu, l-onorevoli Tavarix. Grazzi, grazzi President. L-ewwel net jiena nixtieq nilqa' hawnhekk fil-kamra ħbieb ta' Rafa Naxed. mis-soċjetà ċivili ta' Sirja. nagħtikom merħba. Dawn id-dibattiti dwar id-drittijiet tal-bniedem huma importanti, dawn għandhom impatt anke jekk ma tantx hawn nies preżenti. Dawn id-dibattiti bħala riżultat ta' dawn id-dibattiti in-nies jinħelsu. In-nies ma jħossuhomx daqshekk iżolati, daqshekk weħidhom. Is-sitwazzjoni tagħhom hija meħuda bis-serjetà fir-rigward tal-dittaturi ma rridux nabbandunaw l pożizzjoni tagħna issa, irdu nibqgħu napponuhom. Fir-rigward ta' psikanalista illi tindirizza il-vittmi ta' tortura illi kienet ser iżżur lit-tifla tagħha illi kienet ser twellet imma ġiet arrestata mill-awtoritajiet tas-Sirja hawn parti mis soċjetà illi tinsab il-ħabs. Fil-ħabs hija ħassita imħasba għas soċjetà ċivili. 4000 persuna mietu fis-Sirja wara li kien hemm il rebbi arbija. 6000 persuna sparixxiet, 10000 fit-Turkija u 7000 fil-Ġordan. U importanti l-Unjoni Ewropea tara x'qed isir minn dawn in-nies li jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja. Spiss nisimgħu dwar standards doppji, aħna irdu napplikaw l-istess standard, irdu nitkellmu dwar każijiet fil-Bahrejn, fil-Libja, u kullimkien. Hekk qed nippruvaw nagħmlu fil-Parlament Ewropew u hekk qed nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea u l-Lady Ashton li jagħmlu wkoll. Grazzi. Kaiser. L-Onorevoli De Kaiser imissa. Grazzi, President. Dalodu, kenna rizoluzzjoni politika dwar is-Sirja u l-Eġittu. U illum u nofsenar xtaqna li konna rizoluzzjoni separata fuq Rafat Nashed. Għax dan huwa kas fil-fatt mhux politiku ma kas ta' drittijiet tal-bniedem kienet psikoanalista eminenti, studjat Pariġi, eh, hija marida għandha 66 sena, kella kanser kell għandha l-mart tal-qalb u edha il-ħabs ma' 15 il-priġunier eh, ieħor. U mamlet xejn ħażin hija l-eżempju ta' ċittadin eminenti kultant ikunu atturi dawn jew ġurnalisti jew imħalfin illi il-gvern Sirjan jattakka b'mod arbitrarju u juri illi ħadd mu huwa protett minn dan l-aġir arbitrarju. Iġifieri aħna hawnhekk qed insejħu lil gvern Sirjan naf li ma tantx għandna leħen e, imma qegħdin itolbuhom. E, e, nsejħu insejħu lil kulħadd eh, biex dawn il-persuni li huma eh, innoċenti fiċ-Ċina u f'postijiet oħra u eh, fis-Sirja li dawn jinħelsu u jkomplu biex xogħol tagħhom umanitarju. Jiena ninsisti illi il-Sinjura Rafaħna xed tiġi meħlusa hemm ħafna li qed jitkellmu favur tagħha għamlet anka sqarija dwar dan. Eh, anka Karla Sarkozy kitbet dwar dan u aħna wkoll irridu ngħidu lill gvern Sirjan li issa biżejjed. Grazzi ħafna. Naddu għall-Onorevoli Xake. Grazie President, eh, Komissarju, kollegi rafaħna xed te wiċ wara il-numru ta' persuni li qed sofru l inġustizja u l-vjolenza fis sirja Aħna xieda ta' dak li qed isir, għet naraw fuq l-internet il-vjolenza bla proporzjon tal-gvern fuq iċ-ċittadini, qed naraw il-manifestanti juru kuraġġ kbir anka jitkellmu biex jgħidu il-xinuma eh, il-każijiet tagħhom nisa qed jiġu stuprati, it-tfal torturati u il-ġenituri li jirċievu lil uliedhom massacrati jaħbuhom għax anka il-funerali qed jiġu attakkati jiena qas biss nafx se naqbad ngħid iktar il-kollaboraturi ta' dan il-gvern mandu lebda leġittimità u l-Unjoni Ewropea laqas biss għandha E għanda tagħmel ħafna iktar qed insejħu l rati li jkun hemm investigazzjoni mill-qrati internazzjonali kriminali għandu jkun hemm sanzjonijiet kontra dawk illi jiksru drittijiet tal-bniedem. Aħna msieħba importanti fil-kummerċ ma' Sirja, għalhekk għandna namlu sanzjonijiet serji ma' l-elit biex nurruhom illi aħna mhux se nagħmlu Eh, lebda eh, kummerċ ma' eh, persuni bħal dawn. Ma nistawx inħallu dawn il-repressuri u nibqa' għaddejjin anka ma' pajjiżi oħra u ma t-Turkija bl-istess mod. Is-sur Preda, mississa l-Onorevoli Preda. Mulțumesc, Dana Presidente. Cer în primul Grazie, Hafna, președinte. Jina u kol nishtiq eh, nitlop il-ħelsin immedjat tal-Rafahna Xet il psikonalista fis sirja li ġitara arrestata b'mod arbitrarju fl-10 ta' settembru u mizmuma fid-detenzjoni għal-kem hija eh, marida ma kienx hemm akkużi ċari kontra tagħha u fl-istampa rajna illi qed tiġi akkużata illi għamlet attivitajiet li naqsu mill-istabilta fil-pajis. Jekk tiġi akkużata eh, b'dan, allura tista' anka tintefa' l-ħabsa seba' snin. Din hija eh, sitwazzjoni surrejali għax dan ir-reġim qed jitfa' il-ħabs psikoanalista li qed tipprova tgħin persuni illi jelbu it-terrur tagħhom u dan huwa sinjal li juri li dan ir-reġim m'għandu l-ebda limitu. Jiena nispera li r-riżoluzzjoni tagħna li eh, tikkundanna dan ir-reġim u li qed issejjaħlu biex eh, eh, jirriżenja mis-seta tiegħu. Fisa mill-PPL l-Onorevoli Basescu. Grazzi, President. Il-ditt il-reġimi dittatorjali adottaw miżuri kontra psikoanalisti, psikologi u professjonisti oħra u jimminaw l-autoritajiet soċjali fil-Rumanija u koll fl-1977 saru l-istess affarijiet u inal u departimenti e, eh, tal-psikoloġija u indbatu anka persuni il-ħabs jew xol sfurzata. Eh, din it-tradizzjoni qed titkompla bl-arrest sara faħna xed li ma kienieċ persuna attiva fil-politika imma li tqiset bħala waħda li qed toħloq sovverzjoni eh, għax kienet qed tipprova tejn il-persuni li u eh, eh, persuni illi jitqisu pala teddida għal l-istat. Rafana xedan da tinħeles mux biss għax taħdem fil-kura medika imma għax kull ma għamlet kienet ħadmet b'mod professjonali. Fisem il-SNDs il-kallima li jmiss, grazzi ħafna. Fl-10 ta' settembru f'Damaskus, Rafa na xed ġiet arrestata b'mod arbitrarju kienet qed uh, tipprattika bħala psikoanalista għal snin twal u dan l-aħħar kienet qed tgħin il-vittmi tar reġima Il-detenzjoni tal-sinjura Naxed, hija l-vjolazzjoni ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem u għanna nitolbu il-ħelsin tagħha immedjatament. Id-difensuri tal-drittijiet tal-bniedem għandu jkollhom dritt li jagħmlu il-doveri tagħhom mingħajr biża minn sanzjonijiet mill-awtoritajiet tagħhom skont it-Trattat tal-Lisbona il- E, difiża ta' dawn il-persuni difensuri għandha tkun priorità f'relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi u ma' pajjiżi oħra u għandna napplikaw sanzjonijiet severi ma' dawn il-pajjiżi li jiksru b'mod serju dawn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fisem il-liberali u demokratiċi. Grazzi, Sinju President. Il-arrest ta' rafaħna xed f'Damaskus u eżempju ta' ta' kif miżuri ta' repressjoni qed iseħħu eh, fis-Sirja mill-gvern. Hija waħda minn ħafna li ġew detenuti għal dawk li huma allegati eh, eh, attivitajiet tagħha li jmorru kontra l-istat. L-arrest arbitrarju u l-akkużi jindikaw illi ir-reġim issa mux qed jafdal il ħadd u laqas kapaċi jaraf il-differenza bejn il-kompassjoni u l-konfrontazzjoni. President, il-paranoja, il-paranoja li dejjem qed iżdied tal-awtoritajiet Sirjani forsi hija anke sinjal pożittiv għax veru l-gvernijiet kollha għandhom jibżaw miċ-ċittadini tagħhom, imma iċ-ċittadini m'għandhom qatt jibżaw mill-gvernijiet tagħhom u huwa għalhekk illi ir-reġim tas Sirja eh, eh qabes kull linja possibbli. Dan eh, il-gvern għandu jċedi istetta tiegħu l ċittadini biex tibda din it-tranzizzjoni demokratika. Grazzi ħafna, Sur Kaminski għal-SR e President Sinjuri Iva, dan il-kas ta' Rafah Nashed Iva Eh, huwa xokkanti għal kulħadd f'din l-awla, l-gruppi kollha aħna maqudin eh, fit-talba tagħna li mara kuraġġuża tinħelles. Imma il-problema m'għandix taqsam biss ma dan il-każ wieħed biss. Eh, nitkellmu aħna dwar id-demokrazija fis-Sirja. Dak li aħna rajna fl-Arab Spring timplika li għat importanti ħafna li jessi seħ fid-dinja dawk li jajdu li id-demokrazija u l-libertà mm, edha mekka għal eh, ċivilizzazzjonijiet partikolari biss mandomx raġun illum l-axwa uħutna eh, għarab tana għetħalsu il-prezz taħħom bħajjitom. Grazzi ħafna Signora Vergue. Grazzi, grazzi President. Is-sitwazzjoni ta' Sinjura Rafana Shed simbolu tal-oppressjoni fis sirja speċjalment tal-sħaba Ewropej tagħha ġiet arrestata fl-rapport meta marret eh, Parigi sabiex eh, tkun hemmhekk għat-tweli eh, tal-nepotija tagħha nafu li għandha 66 sena mara marida rridu aħna ngħidu nejnu tinħeles din il-mara simbolu simbolu tal-oppressjoni terribli u um, e, dawk li qed jipprotestaw b'mod e, paċevoli huma innoċenti eluf ta' persuni jindbatu l-ħabs e, mijiet ġew maqtula speċjalment għax huma azzardaw jieħdu r-ritratti tal-oppressjoni dawn ir-ritratti li qed jinfurmawhom switilhom ħajjithom imma l-vuċi tal-Unjoni Ewropea mhux bizzejiet pressjoni biss fuq il-burġwazija Sirjan eh, se jwaqqa il il-gvern. L-Unjoni Ewropea għalfejja tistenna għandha bżonn timplementa sanzjonijiet effettivi. Grazzi ħafna is-Sinjura Paxka. Skużawni, Sur Paxka. għal EFD. Iva, il situazzjoni fis-Sirja għada komplikata għatanna l-użu tal-forzi ta' sigurta sabiex jitwaqfu protesti paċevoli ġifiri ir-reġim eh, huwa inkwetat. Raffa Nashed nafu li qed tirkupra mill-kanċer dbati bil-problemi tal-qalb Eh, u dan lat eh, juri li eh, il-reġim u għambezza u ma nistawx nħarsu lejn is-Sirja bħala ħabi, panna nkunu iktar kreativi fil-ksib ta' soluzzjonijiet, servizzi tazzjoni esterna għandha tkun iktar kreativa għandha taħdem iktar mal-imsieħba tagħha. Grazzi ħafna il-Sinja Geringer de Oakenberg. Mikrofonu għal-kellim Grazzi ħafna, President. E, le protesti fi Sirja mux sejji fu sakem l-autoritajiet jiġdu xi konklużjonijiet mill-Arab Spring. Illum aħna t nediskutu il kasta ta' Rafa Naċed, l-ewel sikonalista fi Sirja, wet et riċerka, e, e, studji kliniċi, enet inni Sirjani jelbu il bizat tagħhom zammet workshops u korsijiet blaħlas kasu u għalek li ġiet arrestata fl-aeroport ta' Damaskus fl-10 ta' settembru. Iva ħafna vuċijiet appellaw li reġim ħalli tinħeles eh, u assoċjazzjonijiet ta' sikola analisti u kol għamlu l-istess imma għada mizmuma u memx informazzjoni li jettinata dwar is saħħa tagħha. Hemm eh, iva ħafna violenza fis sirja u hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk issa wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni. Il-reġim ta' Sirja għandu bżonn jaraf li meta dan qed eh, ixekkel drittijiet tal-bniedem se jiġi kastikat mill-komunità internazzjonali il-violanza eh, eh, ta' fetwa mm, ma' eh, negativ il mm, dejjem ikun hemm prezz li wieħed irid iħares ma nafu li fi ħallas prezz vera li ħallas il-prezz bħajtu. Il-kellim li jmess Iva Eh, mhux possibbli li wieħed jipprotesta bi fi paċi u l-awtoritajiet eh, se jwaqfu eh, u jagħmlu repressjoni tal-oppożizzjoni. Nisa tiġu miżmuma b'mod illegali. Eżempju, Rafa Naċed ġiet arrestata fi settembru fi Damaskus. Il-kas tagħha dan għandu jiġi solvut minħabba l-fat li il-kondizjoni ta' saħħa tagħha tmur għall-lar rridu aħna ninkoraġixxu eh, ir-reġim ta' Sirja jwaqfu dawn l-arresti arbitrarji ta' priġunieri ehm, politiċi jew ta' kuxjenza u għandhom bżonn ukoll jiċċaraw eh, x'inhi xini sitwazzjoni ta' dawk kollha li ġew miżmuma jew maqtula f'dawk il-pajjiż jew li mietu. Grazzi għafna issa sena di għall-kaċ li għaj għandi tmintax l-isem fuq l-lista ovvjament ma nistax jiena nagħti il-mikrofonu lil kulħadd għalhekk eh, se zil ħamsa eh, ħames kellima jiena u nibdew bis-Sinjura Sajm. President, kummissorju, wara il-ġajiet li seħħu waqt l-Arab Spring, aħna mm, rajna ir-reazzjoni violenti tar reġim tas Sirja, eżempju li waċar ħafna, jiġifieri l-arrest, Sinjura Rafa Nashed, li eh, kull ma xaqet tagħmel tejn ċittadini eh, tal-istess pajjiż eh, imma r-reġim ta' Sirja kull ma jixtieq jagħmel jikkontrolla l-popolazzjoni kif jista' dan. Issa tabib tabiba mm, li li taqdi dmirieta bħala tabib il-reġim ħares leja bħala teddida u tinstab il-ħabs fejn E, mhux posta il sitwazzjoni qed tmur mill-ħażin għall-ar fis-Sirja u e, għalhekk l-Unjoni għandha bżonn tieħu azzjoni, grazzi. Grazzi ħafna President. Diskutejna ħafna ikkundannajna l-affarijiet ma dan ma jwaqqaf din il-magna ta' terrur illi qed taħdem kontra in-nies tas-Sirja ilha taħdem għal sitt xhur u waslet għal 3000 vittma jiena nittama illi l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew għal każijiet individwali b'mod partikolari f'dan il-każ speċifiku nittama illi din ser ikollha riżultat pożittiv hija xjenzata hija psikoanalista hija ġiet arrestata b'mod arbitrarju u dan wassal għal kundanna mifruxa din il-mara hija marida u il-ħelsin tagħha tkun rebħa għalina l-koll u tagħmel bidliet pożittivi fiċ-Ċina. L-Onorevoli Meisner. Grazzi tassew, President. Sinjura Komissarju, jekk is-Sinjura Rafa naċed tiġi sentenzjata mela l-ura dan huwa sin sinjal ta' biża, ta' paranoja, ta' nuqqas ta' azzjoni tal-istat ta' Sirja kif wieħed jista' jibża minn mara illi hija anzjana, hija marida u kull ma kienet qed tagħmel huwa li teżerċita l professjoni tagħha xinu, xinu l-periklu dwara jidher li qed tistabilizza stat imma f'dan il-każ id-dittatur qed jipprova jibgħat messaġġ messaġġ illi mar żmerġ. Messaġġ mhux realista kif qal il-kollega Preda Aħna kollha kuntenti dwar ir-rebbija qarbija u demokratizzazzjoni bħala Ewropej aħna eh, kuntenti u nippruvaw nappoġġaw dan permezz tal-kuntatti tagħna imma irdu niġġieldu meta individwi jintbatu l-ħabs mingħajr l-ebda raġuni valida din hija dan huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ma nistgħux naċċettawh. Onorevoli Migalski. Grazzi President. Signora Commissario, signori. Aħna qegħdin nitkellmu dwar każ uniku hawnhekk. Jiena sodisfatt illi f'din il-kamra dan huwa punt tatluq għad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni ġewwa s sirja għaliex l-eżempju tas-Sinjura Naxet huwa eżempju tajjeb ta' dak illi qed jiġri ġewwa Sirja u ta' dak li m'għandux isir. Aħna maquda qed nitkellmu bleħen wieħed jiena ma smajt lil ħadd illi ma jaqbilx hawnhekk. Dwar is-sinjal irridu nibatu lil Damasku li dan it-tip ta' aġir mhuwiex aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea. Jiena sodisfatt illi mawx firdiet politiċi f'din il-Kamra f'dan ir-rigward. Aħna irridu ngħidu biċ-ċar illi dak illi qed jiġri fis-Sirja mhuwiex aċċettabbli għalina l-koll. L-Onorevoli Mikola Xik. Grazzi tassew. Grazzi President, Kommissarju. Sinjuri. L-approċ tal-autoritajiet Sirjani fil-konfront tal-dawk il dini protestaw u il-violenza il ġiet użata waslet għal 3000 vittma għall-inqas il-pulizija, il soldati qegħdin jisparaw liċ ċittadini tagħhom stess. Il-pulizija mhix qed tinvestiga r-reati imma huma qegħdin iwettqu r-reati. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nikkundannawha bisħieħ. Wieħed mill-aħħar arresti riċenti li kien hemm mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni kien l-arrest ta' Rafana Shed. Huwa ta' tħassib kbir għalina dan l-avveniment għaliex din il-persuna li ġiet arrestata issa qed tiġi torturata Il-gvern ta' Sirja jrid josserva id-drittijiet tal-bniedem u jeħles immedjatament lil din il-persuna li ġiet arrestata. Kellem li miss l-onorevoli Danċila. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea temmen illi l-istennijiet tan-nies tas-Sirja huma leġittimi. Huma jridu li jkun hemm demokrazija. Għalhekk nappellaw biex l-awtoritajiet tas-Sirja jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini tagħhom biex huma jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet. L-arrest ta' individwi bħas Sinjura Rafana xeħet minn l-ebda skop leġittimu jgħat jikkomplika it-tranzizjoni għal leġittimità u jgħat ibiet l-reġim ta' Sirja mid-dinja demokratika u ma iridu jinvolvu ruħom fi dialogu biex tisibu soluzzjoni paċifika għal krizi. L-Unjoni Ewropea jista' jkollha l-wol ta' medjatur jekk l-awtoritajiet Sirjani iridu dan u jekk huma iħarsu l-libertajiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Huma iridu jibdew iwettqu ir-riformi ekonomiċi u soċjali dawn ir-riformi iwaslu biex jinvestu fil-ġejjieni tal-pajis u biex il-pajis jistabilizza ruħu u biex ikun hemm id-demokrazija. U għalhekk jiena nappella għal ħelsin immedjat ta' Sinjura Rafa Xed. Il-Kummissarju biex tagħlaq. Grazzi President. Ħafna minkom qalu illi aħna nappoġġaw l-Sirjani aħna qed inkomplu nsofru minħabba din il-kampanja repressiva. Sa fejn nafu iktar minn 3000 persuna inqatlu sissa eluf oħra qed għadhom qed jinżammu f'detenzjoni wara arresti arbitrarji huma soġġetti għal ksur u abbuż ta' drittijiet tal-bniedem dawn id-detenzjonijiet sur President mhumiex ġusti. Jiena nixtieq nisħaq dwar il-każ partikolari ta' Sinjura Rafah Nashed il-psikanalista Sirjana marufa hija sa attat iktar minn Siġimat il-ħabs. Hija ġiet arrestata għall-ebda raġuni. U minkejja l-età tagħha, minkejja l-kundizzjonijiet tas-saħħa tagħha. Ma kienx hemm raġuni għaliex ġiet arrestata. Il-Viċi President reaġixxiet bisħieħ u talbet għal ħelsien immedjat ta' Sinjura Nashed flimkien ma dawk li ġew arrestati b'mod arbitrarju U għatar eżis membri, aħna irridu nibqaw namlu din il-pressjoni biex jinħelsu persuni innoċenti kollha, inkluza Sinjura Naxid. L-approċ tagħna għal reġim ta' eh, Assad huwa tajjeb aħna imponejna sanzjonijiet kontra ir-reġim u rridu inżommu il-pressjoni biex il-vjolenza tieqaf darba l dejjem jien nixtieq nisħaq ukoll illi aħna ħdimna permess tan Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tas-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa Sirja is-sessjoni speċjali tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem ġewwa fawissu adotta soluzzjoni b'saħħitha dwar is-Sirja grazzi għall-impenn tal-Unjoni Ewropea. Kollegi, id-dibattitu dwar il-każ ta' Rafana Xed huwa issa u issa nistgħu nivvutaw. Ser nibdew bil-vot dwar ħames mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar it-Tibet mod partikolari ir-reliġjużi nisa u rġiel li jaħarqu lilhom infushom.